bil-raqqa il-femiet ta' komu kif intqal il-presidenza ħan isu din il-diskussjoni li għaw għonek ħan għaddu għall-ministri ħan ikkomunikaw għall-ministri il ġima Grazza ħafna, grazzi ħafna, Signora Malmstrom. Ek mena din tal-diskussjoni u l-votazzjoni kif għattin ser jisir mal-ewel sessjoni ta' Mejju. Issa fuq l-agenda għanna eh, l-isqarijiet tal-Kommissjoni u l-Konsil fuq il-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri. Nibdew billi naddu għal Sur Lopez eh, Garigo fisem il konsell Grazie, signora Presidenta. Grazzi, signora President. Skont it-Trattat tal-Lisbona il-Presidenza tal-Kunsil sottomet żewġ f'temet il-Parlament Ewropew dan il kien jirrigwardaw l-użu tal-data mill-records tal-ismijiet tal-PNR wieħed li għandu xaqsam mal-ftejm tal-2007 mal-Istati Uniti u liħor li għandu xaqsam mal-ftejm mal-Australia fl-2008. Tlabna l-Parlament Ewropew biex japprova dawn il-ftemiet biex ikunu jistaw jitlu fis għax f'dak il-moment Palissa tiġu applikat mod provizorju skont it-Trattat ta' Lisbona u fidej il-Parlament Ewropew jekk jiddeċidi biex jiddeċidi jekk se jagħti l-konferma biex ikun jista' jinħadem jidħol fi seħ dan iż-żewġ ftehim id-data mill-records tal-ismijiet fir-rigward ta' ċittadini tal-Ewropa. Il-Kunsill jifem it-ħassib tal-Parlament Ewropew. Kenna dibattitu dwar, dwar is, dan is-suġġett u nifmu il-tħassib ta'kom dwar il-ġbir tal-informazzjoni u li natu dawn il- ikon natu din l-informazzjoni. Għawnek qed nirreferi għad data tal-PNR um, illi tat informazzjoni dwar persuna li se tivvjaġġa jew eh, se titlaq mill-Ewropa. Għalhekk saqsejna l-Kummissjoni Ewropea biex tippreżenta linji gwida dwar dan. Nemnu li l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni hija waħda tajba soda. Aħna kuntenti li hija waħda kostruttiva. Nifhem li mhux se il mhux se jissir il-votazzjoni. Iżda mozzjoni għal resoluzzjoni tinħtieġ eh, mekanizmu reviżjoni tal-ftehim fil-każ ta' reviżjoni mal-Istati Uniti tal-ftehim tal-Istati Uniti huwa minnu li hemm rapport dwar ir-reviżjoni possibbli tal-ftehim u meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-proposti tagħha l-Kunsill ehm, mbagħad jiddikjara l-opinjoni tiegħu f'rigward tal-ftehim mal-Awstralja ma kienx hemm reviżjoni iżda se jibqa' fidejn il-Kummissjoni biex tiddeċiedi jekk se tuża ir-reviżjoni qabel qabel ma jkollha mandat ġdid ta', ta negozjati, meta l-Kummissjoni tatina eh, mandat ġdid ta' negozjati mal istati Uniti u mal-Awstralja, aħna nisħarġu għom sew. Aħna wkoll indaħlu l-Parlament Ewropew u t-tħassib u tal-bit tal-Parlament Ewropew ikunu inklużi. Il-Kunsill talab il-Kummissjoni biex tipproponi regolament ġenerali fir-rigward tal-PNR. Ħanfakkarkom illi fl-2007 kien hemm deċiżjoni qafas illi ġiet adottata mill-Kummissjoni. Il-Presidenza Svediża kienet adottat deċiżjoni illi ma tkomplix id-diskussjonijiet dwar id-deċiżjoni qafas sax il-Presidenza Svetiża kienet tħoss li l-Trattat ta' Lisbona kien se jitħol fis-seħħ u dana kien jaqa' taħt il-kodeċiżjoni u bekk eh, kienet eh, kellha tkun involuta l-Parlament Ewropew. U għalhekk il-Presidenza Spanjola ma stax tiddeċidi dwar il-kontenut tal-qafas ġenerali fil-kwart tal-issa ta' passiġġiera fil-rigward tal-vjaġġar barra mill-Europa sakemm il-Kummissjoni tippreżenta l-proponament fir ta' din id-data u aħna ehm, niddiskutu mal-Parlament taħt il-kodeċiżjoni għax it-Trattat ta' Lisbona taħlet fis-sef Deċembru tal-2009 u għalhekk għandna nistennew naraw xiġri bħalissa dak li qed nagħmlu bħalissa huwa skont il- il-mozzjoni għal rezoluzzjoni, dina mozzjoni għal rezoluzzjoni, bisu mux rezoluzzjoni. Tlet kwistjonijiet għawnek l ewwel net id-data ma tista' tintuża biss għal anijiet għal xiex inkisbu u dan huwa marbut ma' Swift illi referejna għalih. Għadna kif irreferejna għalih. It-tieni punt illi l-ġbir tad-data għandu jirrisp ta' il-leġislazzjoni dwar protezzjoni tad-data u t-tielet punt li għandu jkun hemm garanziji u s-salvagwardji għat-trasferiment ta' din id-data għal pajjiżi terzi. Nemmen li dawn huma tliet prinċipji u l fil-mozzjoni ta' resoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u aħna naqblu 100% mal-mozzjoni resoluzzjoni. Grazzi Sur Lopez Garrido, issa senat il-kelma lill-Kummissarju. Maestro Mikoġbok, grazzi, Sir President, eh, Sir President tal-Konsil, importanza tal-ġbir tal-PNR, eh, tad-data u importanti u marruf mill-ħafna stati membri u ħafna stati oħra. Jużaw din id-data biex biex kontra terrorizmu u kriminalità biex nirrispettaw id-data u li jintu din id-data ta' PNR jintuża biex biex infurzaw il-liġi, l-Unjoni Ewropea firmat ħafna ftemiet ma' numru ta' pajjiżi fil-gwatt tal-użu trasferiment tad-data ftemiet bħal dawn mal-Istati Uniti u tal-Awstralja li qegħdin qudiemkom illum. Bir-resoluzzjoni ta'kom aħna se niddeferu il-votazzjoni dwar il-konsens u issejħu il-Kummissjoni fil-gwar tal-ħtiġijiet fil-ftemiet ma' pajjiżi terzi. Issejħu il-Kummissjoni biex jerġgħu jinnegozjaw dan iż-żewġ ftemiet fuq il- eh, bażi ġdida ta' direttiva. Il-ġdida nasab li din l-istrateġija ehm, bil-aqal. Inti tirreferi għal mal-Kanada dan il kien marbut mal-impenji kanadizi u ma' deċiżjoni tal-adegwatezza dawna u ma basati fuq 22 ta' settembru ta' sena l-oħra, ehm, ftejm ġdijt għandu jiġi renegozjat mal-Kanada. Dan għandu jiġi għabel eh, kellu jisir qabel settembru l-2009, sa' dan ma jnaqqax ehm, l-importanza ta' data li qed jiġi trasferit lill-Kanada PNR m'għandux um, data ta' skadenza għat ma, ma ġiskadut, ma, ma, eh, ma spiċċaċ. Hemm itra tal-Komissjoni u l-Istati membri u l-Kunsil, Presidenza tal-Kunsil, li l-impenji ta', Kanada se jibqaw um, jibqaw fis-seħħ nishtiq nirringrazzja rapporters Njera Vidlefeld u il-gruppi politiċi għall approċ kostruttiv dwar din il-kwistjoni u l-ftejm ma l-Istati Uniti u ma l-Australia jibqaw applikabli sa' kem jieġu negozjati jiena, se niproponi sensila ta' tlet rakomendazzjonijiet għal direttivi l-Parlament pala parti ta' pakketta ta' PNR. Dan se konsisti ta' komunikazzjoni dwar PNR strategija tal-PNR esterna globali li inkludi l-ħtiġijiet illi għandhom jiġi osservati uh, fi kwalunkwe ftehim ma' pajjiż terzi. It-tieni direttivi għal rinegozjati f'rigward tal-ftehim tal-Awstralja u tal-Istati Uniti u anki f'rigward tal-ftehim ġdid mal-Kanada. Tilet il-PNR Illi għandu jiġi ibbażat eh, fuq il-valutazzjoni ta' impatt. Aħna ħadna sib tal-rakkomandazzjonijiet tagħkom fir-riżoluzzjoni tiegħek u riżoluzzjoni tal-2008 dana se jieħu in konsiderazzjoni wkoll il-parir tal-supervisur tal-data protection il-grupp ta' ħidma dwar il-protezzjoni ta' ħidma l-awtoritajiet dwar il-protezzjoni ta' data. U importanti li nipproteġu il-PNR il pnr biex ikonna koerenza u konsistenza bejn il- il-politika ta' PNR interna u esterna tal-Unjoni Ewropea bħala konklużjoni jiena nilqa din riżoluzzjoni se naġixxi skont dawn rakkomandazzjonijiet jiena qed nistenna ħirqana biex naħdem magħkom iżjed dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju. Issa nati il-kelma l-kellim għandhom tal-gruppi sur eh, Axel Voss għal żewġ minuti. Vielen Dank. Ähm, Grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju, President fil-ħatra. Dana isu s-sfit fil-fat hawnhekk qed nipprovaw niġġieldu terrorizmu u l-kriminalità organizzata u dana għandu jkun kompatibbli mal-libertajiet bażiċi kol. Għanna narfu wkoll li fl-Ewropa u anki fil-bqija tad-dinja għandna ħafna mobilità, id-niset jitċaqalqu u ma nix għanna jkonna bizzejiet u għan possibli li kollok bizzejiet sigurta u biex tamelek id-dritt tiskambja id-data. Ovvjament, hemm id-dritt tan-nies li jikkontrollaw l-informazzjoni eh, dwarhom stess u għandhom il-privatezza tagħhom, għandhom ikollhom il-protezzjoni għal dan. Għanna niġildu l-kriminalità iżda għanna nżommu dan għalih u ma nix nħaltuħ mal-privatezza fil-gwad ta' dritti ta' privatezza. U dan għandu kollu jitqis fil tal-ħazna tal-data. Għanna li deċidu jekk fil-kazijiet urġenti għanna konna eccezzjonijiet U għanna nħarsu mux bis lejn il-terrorizmu iżda anki lejn kriminalità organizzata bħal traffikar tal-bnedmin, id-drogi, traffikar tal-drogi, il-pedofilja. Dana kollu se jkun ehm, għandu jitqis flimkien mal-dritt tal-privatezza. Għan niddeferu ftejim f'dan rigward biex ikonna modell xira eh, biex ikon ftejjim simili fil-ġejjeni u nistaw nieħdu konsiderazzjoni il-tħassib tagħna dwar il-protezzjoni tad-data fil-ġejjieni, forsi jkollna biżejjed ħin biex naraw kif nistaw niġġieldu kontra l-kriminalità u il-terrorizmu flimkien mal-imsieba tana tagħna transatlantiċi biex ikonna eh, fl-istess waqt il-protezzjoni xirqa u bekk inkunu nistaw niġġieldu il-terrorizmu globali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 profili li għandhom isiru. Għaw min jajt li dana mux fl-interess tana, ma nix bżonnu, d-data li ma nix bżonna e, tiġi mħasra, iżda jekk nużaw id-data biex e, noħolqu l-profili għanna għanna niġbru din id-data fl-ewwel post. U din id-data kollha se tiġi trasferita, din hija essenzjali naħseb. Punt ieħor huwa il-dispożizzjonijiet fi rigward tal-protezzjoni tad-data għandna żewġ ftemiet mal-Istati Uniti u mal australia dawn id-dispożizzjonijiet huma differenti ħafna u l-istati l-oħra li jridu jkonkludu il eh, ftemiet ukoll. Irridu nħarsu lejn dawn l-affarijiet kollha jekk naslu għal dawn il-ftemiet għanna għandna niddeċidu dwar diversi standards u għaxiex se nużaw id-data, xinu għal-għana unnek? Għawnek għanna jkunna ċarezza, għalunna li għawnek għandek il-ġlida ta' terrorizmu. Iżda, issa, nitkelmu dwar um, il-kriminalità organizzata u kol seri um, għanna nkunu detaljati, organizzati, għawnek edin fl-Unjoni Ewropea nafu li l-kulturi legali huma differenti skont il-pajis, allura definizjoni ta', ta reat um, serja, ser, serju jista' jkun differenti skont il-pajis u eh, se jkopri. Ehm, għanna um, nħarsu lejn dawn il-punti bid-dettal. fil-ġejjeni meta nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-dan il-ftehim nispera li se jkun hemm skambju regolari tal-informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta' kaw importanti wkoll il-Presidenza fl-Uffiċċju tal-Kunsill għalet li kienem xie tħassib dwar dan. ħasbu dwar dan fl-imkien mal istati Uniti kienem xie diskussjoniet iżda m'għandniex riżultati ta' dakollu fidejna dana kien fi frar u marċevejna xej sa dan it-tant. Naħseb li dan huwa importanti nixtieq niżgura li niksbu l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr f'dan il-Parlament u m'għandniex naħlu ħin kwestjoni ta' data l-ura hija xi ħaġa li għandna nikontrollawa um, bir-reqqa, kena diskussjonijiet, sissa nasef fuq il-bazi ta' dan, se jkonna diskussjoni tajba u bekk inkunu nistaw nikonkludi dan il-proċess b'mod pozittiv. Grazzi, Sur Sipol, issa il-kellima li mis, Sur Nura Intveld. Eżis kollegi bħala rapporter jina l-ewel net nishtiq nejt li nishtiq ringrazzja li Shadow rapporters għal kooperazzjoni tant tajba li wasla ta' rezoluzzjoni konġunta u dan mhux l-aħħar studju fuq il-stadju ta' negozjati tagħna aħna ser inkomplu naħdmu fuq dan u għalhekk illum qed nikkunsidraw it-talba għal kunsens minnaħa tal-Kunsil flimkien ma l-Istati Uniti u l-Awstralja. Issa din il-Kamra minn dejjem kienet kritika għall-użu u trasferiment ta' data tal-PNR għalhekk Il-Parlament fejn issa eh, eh, rat u iset sew waslet dan il ma mal-Istati Uniti qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk aħna nħossu li tajb li nagħtu konsens minn aktar dewmien. Però il-Parlament għandu jkun kooperativ bħal dejjem u għalhekk aħna qbilna li billi nirrifjutaw żewġ ftejim aħna sar u inċertezza legali u kwistjonijiet eh, diffiċli għal passiġġieri u anke għal-linji tal-ajru. Lek għamna kena sospensjoni tal-vot u ridna nalaboraw approċ ġdid għal kwistjoni tal-PNR bazat fuq ċertu prinċipju. Jina kontenta li naf li il-Komissjoni il kunsil laqaw din l-istrateġija u li jissa ser jaħdmu bħeġġa u flessibilità. Nħeġġu l-Komissjoni biex tressa il-pakket tal-PNR minħabba qabel qabel btajl tas-sajf Approċ koħiret waħdini wasal għal approċ pragmatiku fejn ħafna pajjiżi qed ikollhom jagħmlu trasferiment tal eh, data tal-passiġġieri. Il-status legali mal-Kanada mhux ċar, però rridu wkoll PNR tal-Unjoni Ewropea din l-abbozza rezoluzzjoni qed tfassal prinċipji bażiċi, rekwiżiti minimi li għandna fil-pakkett u dawn huma kondizjonali għal biex jagħtu konsens. Il il-kelma prinċipali hija proporzjonalità li x'din għandha tintwera b'mod konvinċenti li l-istess sanijiet ma jistgħux jintlaħqu binqas mezzi intrużivi. U dan huwa din ċavetta tal kollox aħna b'mod speċifiku rridu nħarsu lejn lesta u dejta oħra u aħna rridu wkoll nagħmlu distinzjoni b'mod ċar bejn il-kollezzjoni massiva u l-użu ta' l-informazzjoni tal-passiġiri kollha għal fitxiet automatiċi u minnaħa l-oħra se eh, tfittix immirati għal suspetti, per eżempju, persuni li jgħat fuq xi lista biex titħar, li persuni titħar mill-qrib. U għalek hemm limitazzazzjonijiet anki b'reżoluzzjonijiet aktar reċenti u aħna nisistu li din id-dejta tiġi użata għal sigurta u infurzar tal liġu għab bażi ta' definizzjonijiet preċiżi għal xi tfisser dan kollu. Ġifieri kriminalità organizzata u terrorizmu, ġifieri rridu nfissru x'qegħdin fuq x'qed nitkellmu. Kull użu tal-PNR għandha tkun konformi mal-protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea u hija lan tana li nirrepreżentaw ċittadini tagħna u mandom id-dritt li jkunu jafu li fir-relazzjonijiet internazzjonali u anke fil-politik interni tagħna aħna nżommu nħarsu l-liġi Ewropea. Għalhekk aħna narfu l-ħtiġa li nagħmlu s sigurta l-infurzar ta' liġi ħtiġijiet neċessarja sabiex kulħadd jaqdi il- ir-rwol tiegħu f'din l-era ta' mobilità, irridu nipproteġu d-drittijiet tagħna u l-libertajiet tagħna. U naħoss li bil-pakett tal-PNR għandna opportunità unika biex niksbu dak nixtieq. Madam Infeld, la parola maintenant à Grazzi tassew, is-Sinjura Infeld, issa s-sur Albrecht tal-minuta u nofs. Grazzi tassew, Sinjur President, jiena mhux nirrepeti dak li qalu diġà l-kollegi tiegħi, kellhom raġun Minflok nixtieq ngħaddi kummenti ġenerali, ma nafx jekk intom rajtux il-film Minority Report, jekk jatkom rajtux mela jiena nħeġġiġkom biex taraħ dan il-film. Għaliex ta' bilħaq hemmhekk l-awtoritajt tal-politiċi, awtoritajt tal politiċi Awtoritajiet tal pulizija ġejjina għandhom sistemi tal-kriminalità partikolari biex jarrestaw l-nies qabel ma jagħmlu l-att kriminali, jiġifieri jisom qed jibbassru l-futur, iħarsu lej il-ġejjin, lejn lej sensazzjonijiet u l-ħsibijiet tal-persuni <laughs> din ħaġa eċċezzjonali. Dija sistema li żgur ta' sigura kieku sigur ta' tagħna waħda mill-uffiċjali tal-pulizija hija Andra Taħ. U fil-fatt hija sistema verament, anzi dan il-film pjuttost aġġornat, pero l-aċċess inkontrollabbli tad-data tal-PNR madwar id-dinja sabiex ikunu jistgħu jagħmlu profiling u xejn iktar, din hija fil-fatt qed tisseħ u ilha tisseħ mill-11 ta' Settembru eh, fl-2001 fil-Stati Uniti u fil-fatt dan l-aċċess imur kontra kull tip ta' protezzjoni ta' informazzjoni, però tmur kontra wkoll il kostit prinċipju ta' kostituzzjonali pal habeas corpus u anki li wieħed juża mezzi arbitrari dan il- eh, din l-istrateġija bejn l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Ewropa ġifri biex wieħed jagħti l-PNR nasbu li hija ksur tal-liġi ta' drittijiet kostituzzjonali u drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali ta' ċittadini. Aħna pala Parlament Ewropew ma nistawx nikkonfermaw dan. Allura nitolbu l-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex bekk ifasslu mandat ġdid li jipproteġi ċittadini tagħna kontra kull tip ta' kriminalità. Issa s-sur ċarneski għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tas eh, sur President. Il-waqt li minix kritiku tal-films, bħal kellima ta' qabli, u ma naħsibx li hija dejja tajba lina li noqogħdu niddibattu il-films. Però mmur lura suġġett tad-dibattitu tagħna llum, jiġifieri trasferiment tal-PNR. Din hija xi ħaġa li ovvjament aħna rridu nieħdu b'serjetà kbira. din l-informazzjoni tista' tiġi użata għal anijiet tajbin, speċjalment meta niġu biex niġġieldu ma' atti kriminali. U bla dubju tista' tiġi użata biex issolvi problemi fost l-autoritajiet tal-pulizija. U jekk aħna nistgħu nelbu l-konflitt istituzzjonali bejn il-Parlament u l-Kunsill, dik tkun ħaġa tajba. Il-proġett meta ħareġ l-ewwel darba fil-faġġi ġustifikat fil-prinċipju, però kien hemm bżonn aktar konsultazzjoni. U dan il-proġett hekk kif ħareġ l-ewwel darba ġi irrifjutat. Anki minn dawk li xtaqu jaraw it-trasferiment tad-data kienu jitkellmu dwar drittijiet tal-Parlament u bħala rwol li għandu istituzzjonali. Jien għandi l-impressjoni li f'dan id-dibattitu fuq il-PNR aħna edin naraw il-persuni li huma favur jiddefendu l-dawk li edin kontri ma li xedin jilmentaw kif il-Kunsilet jitratta l-Parlament u Fil-fat dini għal ewwel darba li ġrat fin negozjat internazzjonali, fil-fat hemm dawk li huma favuri trasferiment tad data irridu jagħmlu dimostrazzjoni politika u anki jagħtu daqqa ta' ħarta lil kunsill minħabba l-arroganza. U dinja xi ħaġa li aħna m'għandniex eh, namlu għax hija redikola aħna rridu nieħdu pożizzjoni b'saħħitha meta niġġieldu l ta' organizzata u l-mafja. Grazzi tassew, issa is-Sinjura Svensson. Grazzi tassew, Sur President, u jiena nixtieq ngħid. Ngħid proset lis sur Alprecht għal paragun li jagħmel mad-dinja tal-films, jiena xi drabi naħoss li huwa importanti li nużaw il-kultura fil-argumenti tagħna, speċjalment l-argumenti l-inres. U għax dan mod utli kif aħna nistgħu nikkritikaw iżviluppi fis-soċjetà. Nistieq nirringrazzja lill-rapporter Inetvelt għal l-impenn tagħha biex tipproteġi l-integrità tal-bniedem u l-infurzar tal-liġi, però kif għal il-birħa il-Presidenza Spanjola qalet aħna rridu naraw kif ħansaħħu id-dritt tal-bnidem, id-dritt tal-mobilità, u rridu nżommu f'moħħna din il-ħaġa, speċjalment meta nżommu f'moħħna l-PNR. Għaliex l-użu tal-PNR data xi drabi tiddetermina min għandu id-dritt itir u min m'għandux id-dritt li jtir. U bla dubju din tista' jkollha effett fuq il-drittijiet tal-bniedem u mhux biss il-libertà ta' moviment, però anki tinfluenza konvenzjonijiet internazzjonali u drittijiet tagħhom ta' ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi il-libertà tal-moviment. U fil-fatt dan qed isseħħal ċertu gruppi ta' nies, però mhux għar-refuġjati u dawk li qed ifittxu l ażil għax ħafna drabi dawn ma mamula minn nisa u tfal. ħafna oħrajn qegħdin jiddeċidu jekk huma għandhom xi dritt li jtiru jew lew, ti drabi tista' tkun sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt. Ġifieri aħna fil-Parlament u fil-Kommissjoni irridu nieħdu ħarsa mill-qrib ta' kif il-PNR edha tiġi ser tiġi użata għaliex hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-libertà ta' moviment u anki konvenzjonijiet internazzjonali u anki drittijiet ta' ċittadini. Issa sur Buzuttil, jek joġu. Grazzi, Signora President. Nċtaqt namel tlet punti fil-qosor. L-ewwel għadna kif qed nitkellmu fuq il-ftehim ta' Swift, u għadna li kien hemm ċertu lezzjonijiet li tallimna minnu. Naħseb illi waħda minn dawn il-lezzjonijiet hija propju lezzjoni li tallem il-Parlament illi jekk ikollok aktar seta' ikollok aktar responsabbiltà u naħseb illi l-istrateġija li adotta l parlament fuq dan il ftehim tal pnr issa hija strateġija li turi li anki l parlament fehem illi għandu aktar seta' u għaldaqstant għandu aktar responsabbiltà u din hija xi ħaġa tajba illi ta' min wieħed jenfasizza. it tieni nett dan il ftehim huwa importanti jew le? Fil-fema tiegħi huwa importanti u huwa importanti ħafna għaliex il-ġlieda tagħna kontra t-terrorizmu hija importanti għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u aħna għandna responsabbiltà kbira għas sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Jekk jinqala xi ħaġa, iċ-ċittadini se jduru fuqna wkoll u jgħidulna intom x'għamiltu biex tissalvagwardjaw is sigurtà tagħna. It-tielet punt dan il ftehim iqajjem mistoqsijiet dwar il protezzjoni tad data u l-privatezza taċ-ċittadini u anke hawn jidhirli li iva iqajjem kwistjonijiet iqajjem ċertu inkwiet u nagħmlu sew aħna illi naraw dan fid-dettall u naslu għal ftehim illi jiżgura illi jissalvagwardja l-interessi taċ-ċittadini anki fejn tidħol il privatezza tagħhom. u l daqstant għalhekk naħseb jiena illi r-riżoluzzjoni li għandna qudiemna hija riżoluzzjoni tajba hija riżoluzzjoni bilanċjata, hija riżoluzzjoni li turi biċ-ċar il parlament xi jrid u fejn irid jasal fuq dan il ftehim biex nuru lil kulħadd illi il poter tagħna aħna qegħdin neżerċitawh b'responsabbiltà. Għaldaqstant nixtieq nifraħ lir-rapporter tar-riżoluzzjoni għal xogħol tagħha fuq din eh, id-dossier. Grazzi. Grazzi tassew sur Bizzittil, issa sur Sajd, jek oġbo. Grazzi tassew sur President, eżis kollegi, Presidenza, Konsil. Il-informazzjoni fuq il-PNR data hija simili ħafna diskussjoni li aħna kellna fuq is-Swift. Bażikament aħna rridu nsibu bilanċ aċċettabbli bejn protezzjoni u l-privatezza taċ ċittadini. Dawn it-tnejn huma importanti u għalhekk ridu jiġu konsidrati. Diffikultajiet li għandha l-avjazzjoni u li esperjenza dal-aħħar rajna li ir ruol essenzjali huwa importanti ħafna u jaffet ħafna ċittadini, kulħadd e, jaqbad ajruplan xi darba jew oħra wara kollox. U hija naċċettabbli għalhekk li aħna indaħlu ħafna informazzjoni ħafna data kull darba li neħdu ajruplan, ma nafux kemm il-darba din id-data ħadd iġi maħżuna għal kemm żmien u minn min. L-awtoritajiet fl-Istati Uniti kienu qed jagħmlu użu minn kull tip ta' sorsi ta' informazzjoni għal ħafna żmien sabiex jiġġudikaw jekk xi ħadd suspettat jew le permezz tal-applikazzjoni tal-viża anki meta jkun hemm iċ-check-in. Jiena dal-aħħar kont f'Washington f'ċentru tal-PNR U ikolli najt li janalizzaw kollox, ġifiri listi ta' eluf ta' nis u mbagħad hemm listi oħrajn li huma mhix ħduda li jidħlu fit-territorju tal-Istati Uniti. Huwa possibbli li wieħed jidħol f'appell amministrattiv kontra l-proibizzjoni għall-aċċess tal-territorju tal-Istati Uniti. Għalhekk aħna rridu nassikuraw li kien hemm livelli minimi li jkunu qegħdin f'posthom Issa jina naqbel ma kollegi li tkellmu qabli li dawn il-livelli jkunu definiti ma preċiż. Dawn li jkunu kol konformi ma l-livelli ta' protezzjoni ta' data u dan japplika wkoll meta l-informazzjoni tgħaddi għal pajjiżi terzi anki jekk dan iseħħ. Aħna wkoll iridu ikollna aktar trasparenza fuq dak li aħna nsejħulu PNR sensittiva. Issa fl-opinjoni tiegħi Hemm ħafna punti li xorta waħda għad għatum għu għadhom pendenti u għadhom miftuħa l-interpretazzjoni, għalek għanna bżom mandat ta' negozjat ġdid, kemm sta' jkun malajru wieħed li jilqa il-tħassib li għanna, id-dubi li għanna, nasab il-Komissjoni il-Kunsil kienu kostruttivi, sissa u jina lest unħares bħerqa li naraw kif għanni rizultaw, soluzzjoni ħajkonna. Grazzi ta' s-sur ta' Darawi, issa s-Sinjura Sargentini għal-Minuta Nofs. Grazzi ta' s-Sur President, aħna rajna li l-affarijiet il-tensjoni qiegħda tonqos. kena preżentazzjoni eċċellenti mis Signora Indveld u ħajkonna reazzjonijiet mill-Kummissjoni u l-Kunsilli ħaġa tajba jiena fil-fatt naqbel magħhom u nħoss li tkun idea tajba li ikolna linja gwida ċara għal trattati tal-PNR fil-fġejjini, speċjalment meta nitkellmu fuq missjoni ta' proporzjonalità, jiġifieri aħna nagħmlu trasferiment ta' data li hija neċessarju biex il-ħaqlan li rridu, jiġifieri ġrida kontra terrorizmu. U aħna rridu naraw li dak ikun lan prinċipali u marridux nifukaw fuq affarijiet oħra jew għanijiet oħra. Aħna rridu konna assikuraw li il-data ma tinħazinx aktar mill-neċessarju, ġifiri ikunem dati ta' skadenzi għal ħażna tagħhom rridu nassikuraw li ah. id-drittijiet fundamentali jkunu protetti. It-trattat fuq id-drittijiet fundamentali huma vinkolanti u għalhekk dawn għandna inżommuhom f'moħħna jekk nagħmlu xi trattat tal-PNR. Naħseb issa huwa importanti li dan jgħaddi l aġenzija Ewropea fuq id-drittijiet fundamentali tal-bnedem fi Vienna u nixtieq nitlob lill kummissjoni li tagħmel dan. Punti ħor li aħna għandna nżommu f'moħħna u il-fat li il-dwana li li id-dwana taħdem ukoll anki ma' pajjiżi terzi, ma', ma, ma l-Istati Uniti, xi drabi din isseħ permezz ta' aġenziji. Wieħed irid jagħti allura l-informazzjoni l-intermedjarju, però ħadd ma jrid jaqdi ir wol tal-intermedjarju u allura rridu nrisolvu din il-problema wkoll. Grazzi Signora Sargentini. Issa Sinjura Ann Starminuta. Grazie, Grazzi President. Il-libertà eh, fl-ispazju biex najdu hekk hija biss ħolma. Il-limitazzjoni ta' libertà hija waħda ovvja. Wieħed mill-membri tagħna ra dan l-aħħar is-seħ din il-ħaġa seħ dimajneħ meta din il-persuna ma kienx ma setax taqsam l-ispazju aerju Amerikan minħabba misunderstanding. Mbagħad kulħadd induna li fl-aħħar mill ħarda kien żball li sar minnaħa tal-awtoritajiet tal-Istati Uniti. L-Istati Uniti għandha kull tip ta' informazzjoni bħal il-post eh, minn fejqet jieħu l-ajruplan, il-passiġġier. Hemm ħafna eh, informazzjoni differenti u fil-fatt din hija bulk data u aħna rridu nirrifjutawha din il-ħaġa. Għal din ir-raġuni għalhekk aħna mhux ħanatu l-appoġġ għal reżoluzzjoni jekk kif preżentament għaliex mhix qed timmira mhix immirata, mhix proporzjonali u mhix utli. Fl-aħħar net jiena nixtieq ngħid li m'għandniex nippermettu analiżi ta' pro riskju li ssir u li timmina id-drittijiet ta' ċittadini, l-atti ta' privatezza fl-Istati Uniti mandomx Eh, ikollhom influenza fuq il-ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew jimminaw l-drittijiet tagħhom. Manfred Weber, pour minuti. Is-sur Weber, jekk jogħġbok għażewġ minuti. Grazzi tassew, President Kommissjoni. L-ewwel net nixtieq eh, namel paragu ma dibattitu tal-Swift. Jiena kontent li rappresentant tal-Kunsil kien impenjat li l-ħaqani ġodda, jiena fil-fat kont sorpris xeffet kella trattat ta' Lisbona anka fuq il konsil li sar kolli ngħid li il konsil irid ikun il-kampjun tal-rebbieħ ta' drittijiet tal-bniedem. Anka meta nitkellmu fuq il-PNR f'dan il-frame tal-PNR nittama li ikollhom ikunu qed niksbu l-aħjar għad-drittijiet tal-bniedem. Mill-ċertezza legali għal sigurtà aerja u anke sigurtà ta' ċidina tagħna, dawn il-ftejim fil-fat jagħmlu ħafna sens. Livelli li aħna nixtiequ niksbu nsibuhom fil-riżoluzzjoni komuni u ma riflessi b'mod tajjeb hemmhekk. It-tielet punt nixtieq nqajjem punt li mhux marbu direttament ma' trattati dan għandhom xi jaqsmu mal-fatt li meta niġu għal bajbattitu fil-Kunsil id-dibattitu u jekk aħna neħtiġuh tal-PNR. L-aħħar teddida terroristika fl-Ewropa minħabba l-fatt li il- il-fat li ta' informazzjoni li kisbu f'Detroit dan l-attak terroristiku ma sarx. Ir-Renju Unit kunu jafu li dawk il-passiġġieri kienu ta' periklu per din il kwistjoni ta' min jiddeċidi u jekk il-persuna titlax fuq l-ajruplan ma kellux l-affarmazzjoni neċessarja fideh biex jieħu deċiżjoni. L-Istati Uniti m'għandhomx din il-problema, però aħna għandna din il-problema. Aħna rridu naraw min ħaj min qed jirrappreżenta periklu. F'Toledo il-Presidenza Spanjola u ringrazzjom għal proposta li ħarġu bija, aħna rridu insaħħu il networking tal- l-uffiċjali kontra terrorizmu fl-Europa importanti ħafna din il-proposta però ma teħdiċ mill-Ministri tal-Affarijiet Interni u l-proposta saret li ikun hemm kollezzjoni ġdida ta' oqsma differenti ta' data jiena naħseb li dan huwa metodu faċli wis. Aħna però għandna bżonn nagħmlu netwerk ta' tal-awtoritajiet kollha kontra terrorizmu u bekk niksbu ħafna aktar. Grazzi Sur Weber, is senjura Tanja Faġon għal 3 minuti. Grazzi Sinjura President, jiena konvinta li l-MPs kollha jafu x'inhi l-importanza ta' informazzjoni dettaljata għal fini ta' sigurtà fl-vjaġġar tagħna. Il-kaos fit trasport blajru juri kemm hawn passiġġieri kuljum. U dan issa nistgħu narawh biċ-ċar bil-figuri għolja ta' nies li spiċċaw ehm, mitlufa minħabba illi m'għandhomx eh, titjiriet u issa qed jistennew sabiex imorru l-raddar. Kull passiġġier li jieħu ajruplan jagħti l-informazzjoni tiegħu lill awtoritajiet illi jiġġieldu l-kriminalità organizzata. B'dan m'għandi l-ebda problema. jekk jiena nitfa' xi ħaġa fuq l-internet, ma nistax noħda kontra l-autoritajiet jekk jużaw din id-dejta, però idejjaqni li 15 tal-PNR m'għandniex kriterji ugwali dwar liema informazzjoni għandha tingħata u ma nafux x'inhuma l-miri finali. Għalfejn din id-data ħat intuża fl-aħħar mill-aħħar. Aħna għandna li nistennew ikun hemm mandat fuq dan il-ftehim anke qabel ix-xhur tas-sajf u forsi l-ftehim tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiż individwali ikunu tal-istess tip bl-istess livelli ta' sigurtà u protezzjoni tad dejta Se jkunu il-miżuri li se jintużaw sabiex il-PNR l-informazzjoni tal-PNR ma tintużax għal raġuni ħżiena għaliex profiling personali għabbażi ta' etniċità, orientazzjoni sessuali, kondizjoni ta' saħħa, età, jew sess mandom x'ikunu permessi e permettu li ngħid li l-ebda mis-sistemi ta' ġbir ta' informazzjoni mhuma biżejjed fihom nifisom. Aħna ma nistgħux inwaqfu atti terroristiċi mingħajr skambju ta' informazzjoni bejn servizzi ta' intelligenza. Dan ftakajna fih speċjalment fix-xhur u li hemm madwar il-miliet meta kien aeroplan sejjer lejn Detroit u kien hemm attentat e, u Iva hemm bżonn kooperazzjoni aħjar fil ġda kontra terrorizmu. Ma rridx ngħid le il dan il-ftehim, għaliex dan il-ftehim jiżgura sigurtà li ċittadini tagħna kollha. Madana kollu huwa ġust illi ma jkun hemm l-ebda intervent u l-ebda eh, karpestar fuq drittijiet ta' ċittadini u anka l-libertajiet tagħna u privatezza tagħna. Grazzi ħafna. Eva Lichtenberger għal minuta. Grazzi ħafna, dan huwa t-tieni dossier li qed nittrattaw illum dwar ftehim mal-Istati Uniti il huwa marbut ma' problemi kbar meta niġu għal kwistjoni ta' protezzjoni ta' data. U dan iwassalni sabiex nikkonferma l-proposta mis supervizur Is-Sur Brustings illi qal illi jagħmel sens illi kodna ftehim qafas fuq protezzjoni ta' data fuq bażi transatlantika dan għandu jkun stabilit u aħna nkunu grati eh, kif l-Amerikani għal ftejm qafas. Ġeneralment jidher li hemm kunċetti differenti ta' sigurtajiet fuq ta' sigurtà fuq żewġ naħat tal-Atlantiku. U aħna pala Parlament Ewropew irridu niżguraw illi il-Kommissjoni tagħna ma taqbadx taċċetta da kollu qed tipproponi l-Istati Uniti Il-Kommissjoni tagħna għandha tkun moderata u għandha tiftakar il-livelli tagħna wkoll u taplikom f'dawn in-negozjati. Għaldaqstant għandna bżonn definizzjoni ta' xinni x'inhu reat serju. U rrid ikonna eh, data ċara, għandna jkollna aċċess għal data li qed tiġi trasferita. Inkella din tispiċċa Zona illi ma nistawx namlu fija, grazzi Signor Lettenberger, Sur Koejo. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Lopez Garrido, Komissarju Malmstrom. Esprimejna tħassib tagħna dwar it-trasferiment tal-informazzjoni PNR mal-Stati Uniti. Din informazzjoni tista' tiġi maħżuna għal żmien twil u ġara darba jsiru il-verifiċi dawn jistgħu jintbatu wkoll lil ġurisdizzjoni li mhumiex koperti mill-Istati Uniti. Il-ftemiet mal istati Uniti u l-Kanada minn dejjem kienu aktar aċċettabbli. Ġala darba ikun hemm sentenza minn qorti. Hemm ukoll bżonn insemmu ma' ftemiet ma' pajjiżi terzi fuq trasferiment ta' informazzjoni, nkella se jkollna baħar ta' talbiet minn pajjiżi oħrajn illi aktar iħazbuna meta niġu għal kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Ridu kol sistema unika l-Unjoni Ewropea u Europol ukoll trid tiġi involuta fil-proċess. Sinjura President, Kommissarju, fl-opinjoni tiegħi kull ftehim se jkun aċċettabbli biss jekk jiżgura miżuri adekwati ta' protezzjoni ta' data bbażati e fuq il-prinċipju ta' ħtieġa u proporzjonalità li għandna fil-preżent. Għandna wkoll bżonn niżguraw li tintuża l-push system. Ġifieri l-informazzjoni tiġi provduta minn għandna u ma tiġix użata minn pajjiżi terzi li għandhom aċċess għad databases tagħna. Għal stant il- proposta konġunta ta' rizoluzzjoni Mis-Sunjor Eindveld, ħat iġi eżaminata mill-Parlament imma tanna bżonn iktar żmien sabiex naraw li din tirfletta tħassib tagħna. Grazzi tafna, sur kojjo, naddu sal-parti KHDI għanna talba waħda għal eh, intervent minn ħata sinjura Tikaw għal minuta. La President. Grazzi ħafna sinjura President. Sinjura Komissarja, Komissarju. Il-protezzjoni ta' informazzjoni fuq livell personali fisel waħda mill-dritti fundamentali ta' ċittini Ewropej. Trattat ta' Lisbona jisaxħax id-dispożizzjoni li kellna qabel u anka jagħmel obbligatorju ċertu punti kull tip ta' proċess dwar din informazzjoni għandu japplika ma' direttiva 46 tal-2002 u direttivi oħrajn. Dan ifisser bħala konsegwenza li ftejm internazzjonali juża data personali kull ftejm li jiġi konkluż għandu jirrispetta miżuri bħal dawk il-insibu fid-direttiva li semmejt qabel. u koll ħazna u proċessar ta' din id-data tista' ssir postijiet differenti u għal daqstan dan ifisser illi kull trasmissjoni jew ħażna ta' informazzjoni personali għandha sseħħ territorju li jirrispetta l-istess livelli bħal tagħna tal-Unjoni Ewropea. Kif allura ċittadini Ewropej jistgħu jaqblu jew le għal daqstant? aktar interventi minn naħa tal-membri għalhekk ngħaddu għas-Sur Lopez Galido sabiex nagħlqu l-parti ta' dan id-dibattitu signora Presidenta. Grazie ħafna, signora President. Xtaqt nagħmel referenza għal tliet punti li ħasbuni. Sabiex nikkonkludi din il-parti ta' dan id-dibattitu tak importanti. L-ewwel ħsieb tqajjem is-Sur Weber meta tkellem dwar il-possibilità jew l-opportunità li jkollna PNR Ewropea. Din hija possibilità aħna favur li jkollna regolament fuq il-kwistjoni ta' trasferiment ta' formazzjoni tal-bar passiġġieri. Staqsejna lill kommissjoni sabiex tagħmel studju. U nixtiequ lill kommissjoni tagħmel proposta għal regolament ġenerali fuq din il-kwistjoni. tara la bozza mozzjoni tal riżoluzzja mis-Sinja Einfeld etta issejja għal valutazzjoni tal-impatt fuq l-impatt possibbli li dan ir-regolament jista' jkollu fuq il-privatezza. Fi kliem ieħor jara kif kif eh, l-efficienza u l-effettività jista' jkunu eh, maqdin flimkien. Rridu naraw kol kemm regolament Ewropew jista' eh, jaħdem dan is-settur. Xaħġa ħaġa wkoll li qalet is-Sinra Fajon hija staqsiet li ma' miżuri ħan adottaw. Jiena naħseb li jekk tħares lejn dibattitu ta' swif dan jista' jilluminana naħseb il-prinċipju li tkellimna dwarhom u li qbilna dwarhom. Għandhom jiġu serva gwardja tiegħu ukoll tkellmu fuq drittijiet tal-privatezza, għal ħajja privata, għall-immaġi tiegħek, għall-identità personali tiegħek, dawn l-affarijiet kollha jridu protetti. U dawn għandhom ikunu drittijiet fundamentali. Hawnhekk qed għandna qudiemna xi ħaġa li tista' il-xekker drittijiet fundamentali jridu nkunu attenti ħafna attenti kif ukoll użajna fil-dibattiti preċedenti. Telet punt li xtaqt inressa Pala konċert ġenerali nħoss illi sigurta u il-liberta u miex zaċ prinċipi mur kontra xurxin. Jekk ikonna aktar sigurta, da ma jfissirx li konna anqas libertà, u niproteġu l-drittijiet fundamentali tagħna. Ma jfissirx li konna għanqas sigurta. Jiena nemmen illi s-sigurtà u l-libertà huma żewġ prinċipji illi jgħinu l-xulxin. Tantu hekk li tnejn huma huma rikonoxxuti pala parti importanti tal-Korp Kostituzzjonali tal-Liġi Ewropea u tnejn sibuhom fit-Trattat tal-Lisbona. It-tnejn huma mamnaqxa fit-Trattat tal-Lisbona. Ma ninsewx is soli dan it-trattat huwa akkompanjat fuq minn eh, karta dwar drittijiet fundamentali li ma tistax tintmess, ma tistax tinkisser. Għal daqstant aħna nemnu illi tajjeb naħsbu lilin mizmin immedjat għaliex ħafna drabi eh, l-ħtiġijiet fuq żmien immedjat eh, it-telfun għattri imma Dem naraw illi miżuri għal protezzjoni tal-libertajiet ħafna drabi kontribwixxu għas-sigurtà innifissa ta' ċittadini. Grazzi, Signor President. Iġdana eh, paħala madam Malmström pour clôturer. Il-Komissarju Malmström biex talaq id t fissem il-Komissarju. Onorevoli membri, Iva, rajtu l-film Minority Report huwa interessanti u jbeżani wkoll, aħna mhux qed nirfgħu nbeżgħu il ħat Naħseb li Dan kien dibattitu kostruttiv interessanti u naqbel li hemm similitajiet mal-diskussjoni TFTP u Swift dwar ġlida kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Imma wkoll kif niproteġu l-privatezzu ta' individwi. L-aktar kwestjonijiet ta' pozizjoni ta' data, kerifika ta' l-anijiet, ċertezza legali, definizjoni, eccetera, eccetera. Il-negozjata fuq TFTP mal-Amerikani, mal-bibna l-Amerikani sejtuna wkoll esperienza importanti li nistgħu ninkludu fid-diskussjoni ta' PNR u ħajjejnuna niċċaraw aktar il-ħsieb tal-Unjoni Ewropea u sabiex ners u aktar rib fuq dal-punt li jgħin għal-koll. U xoll jamenna fuq TFTP bejt tliet istituzzjonijiet sissa tawna esperjenza ta' kif nistgħu nagħmlu flimkien il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni fuq dawn kwistjonijiet hekk diffiċli u sensittivi. U nittamaw l-ħarm l-ħar konna riżultati pożittivi, smajt b'attenzjoni il dibattitu rajt ir-riżoluzzjoni naħseb illi hija riżoluzzjoni għaqlija u pożittiva ħafna u tajb nibdew naħdmu sa bazi ta' din. U jiena qed nistenna kooperazzjoni eċċellenti u anke diskussjonijiet sa' sabiex nfaslu dan kollu. Kif Kifat jiena ġawet il-Parlament fis-smigħ tiegħi illi Se koll istampa ġenerali tal- miżuri li għanna sabiex nġildu terrorizmu tagħna u li għanna għad dispożizzjoni tagħna sabiex nidentifikawhom ikonna lista u nidiskutu għamma l-Parlament Ewropew u anka l-istruttura ġenerali tal-informazzjoni għad dispożizzjoni tagħna u l-mekkanizmi kif ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Naħseb dan huwa punt importanti wkoll u ħajżid ukoll it-trasparenza u eh, kemm ikonna diskussjoni dettaljati. Grazzi ħafna Sinjor President u grazzi onorevoli membri għal din id-diskussjoni. Grazzi. Merci a vous, Madame la Commissaire. Grazzi ħafna Sinjor Kommissarju għal kollaborazzjoni tiegħek nalqu għalhekk hawnhekk id-dibattitu. Il-votazzjoni issir fil-votazzjoni issir fis-sessjoni ta' Mejju.